nittama li nkomplu propju f'din id-direzzjoni. Mela, grazzi ħafna lil kulħadd dan kien l-aħħar kellim. Mela nistgħu nisospendu s-seduta sa tlieta